ksur ta' drittijiet tal-bniedem minn demokrazija u istat ta' dritta. Nassija l-iktar taħt ir-regola wieħed li ta' Ma nix iktar minn sija. L-ewwel put taħt din ta' dan it-titlu huma il-liġi dwar blasfemija fil-Pakistan. Sor Tanak. Il- dinija ta' dan il-liġi hija ta' sentenza tal-mew tal-kull min ġiġa ħaġa kontra l-Islam dawn il-liġijiet għamluhom biex jimmiraw minoritajiet u mod partikolari xija l-Musulmani, l madir Muslims u eh, Nsara u l-Hindus. ħafna minnhom dal-każijiet mhumiex minn veru u ma folot. U ma jaddu mill-rati tal-ewwel istanza u Pakistan fil-verità għasqat ma għamlu veru eh, eh, pina tal-mewt għal-blasfemija, iżda hemm ħafna teddit u anki violenza tal-massa u anki attakki pubbliċi ehm, fiżiċi. U waqt li aħna irridu li ġittijiet tal-bnidem fundamentali jkunu ta' pjarrita kemm għalina kif ukoll kommissjoni nħeġġu l-awtoritajiet li jagħmlu aktar biex iżommu mal-Kostituzzjoni ta' Pakistan u standards moderni internazzjonali billi jgarantixxu bisħieħ id-drittijiet tal mlidem ta' kulħadd fil-Pakistan mod partikolari dawk l-iktar vulnerabbli gruppi ta' minoranza il-nisa u tfal. Għalhekk il-grupp tiegħi li CR ħeġġeġ il-Pakistan biex jirrevoka dawn il-liġijiet li jagħtu intimidazzjoni kbira u biża'. Grazzi Sur Koraw. Grazzi, fi diskors tijak eh, fuq l-Assemblea eh, tal-Kostituenti tal-Pakistan, eh, friġina, għaliġina il-fondatur tal- taħħa għal illi il-Pakistani jiddu jkunu ħilsa li morru il tempji tagħhom il-moskej tagħhom jew kull tip ta' posta fejja tuqiba. Il-Pakistani setaw jagħmlu parti ta' kull tip ta' reliġjoni jew kast u dama kellu kellux mebda mat ma' affarijiet ta' istat il-mara tijaw li kienet tqila u għaxabibi u ma bistit minn ħafna vitmi li sfaw vitmi ta' dan il-liġi ta' blasfemija kistana Dan huwa l-ikbar strument ta' oppressjoni tal-minoranzi reliġjużi u dan e, imur kontra il-valuri li ġi fondat fuq il-Pakistan. Kull tip ta' ekkum seħa blasfemija ifisser e, ċertu santanijiet li wassalu mbagħad għal-vjolenza e, fuq dawn in-nies Aħna rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex dan l-istat ta' Pakistan jiggarantixxi dritti tal-dawn il-bniedem ta' dawn il-bnedmin anki permezz tal-sospensjoni ta' trasfer ta' preferenzi ġeneralizzati. Grazzi tassew, Sur Valid Holzar. President, l-Europa l-Pakistan huwa importanti bħala msieħeb u huwa importanti illi drittijiet tal-bniedem għandhom ikollhom applikazzjoni minna restrizzjonijiet. Meta naraw ħafna iktar każijiet kull ma jmur ta' dawn il-ksur tal-liġijiet tal dak li għandu x'jaqsam il-liġi tal-blasfemija. Għammin qed intifal ħabs fuq żmien twil u anki kollu eh, anki għuġi għundana tal-mewt possibilment mħabba fek. U din hija serja daqs kemm serja l-pina tal-mewt il-libertà ta' espressjoni ta' reliġjon tiegħek ma jistax jiġi eh, aggredit fil-Pakistan minħabba dawn l-ekrim sejħa l-ġijiet. Aħna ma nistgħux naqbdu naċċettaw ħaġa bħal din, il-Pakistan irridu nfakruhom illi dan ir-rigward aħna qegħdin naraw kull ma jmur liġi tal-massa. Ma nistax ikun il-liġi tal-massa eh, mieta tal ġemma Aħna nabżon liġi demokratika fil-Pakistan. Issa, eh, Madam Verġat. Grazzi. Il-relativizmu kulturali qed naraw iktar u iktar fil-parlament jiddispjaċini iva nisarma vittmi ta' diskriminazzjoni fil-Pakistan ma' mhux weħedom bla dubju għadu soffiċi anki sunnizi li u koll eh, li eh, kellom jaddu minħabba l-intolleranza reġjuża. Din il-liġi ta' blasfemija li twassal għal sanzjonijiet li meta l-espressjonijiet u nisa huma persekutati u intimidati, intużawa b'mod abbużiv u rridu xejnuha u mhux biss nirriveduha kif qed ir-riżoluzzjoni jrid li l-violenza tieqaf darba dejjem u min jagħmluhom huma jiġu eh, ġustizzja jrid ikun hemm separazzjoni bejn ir-reliġjon u l-politika. Il-differenzi reliġjużi mhumiex ma sarx nappoġġaw, speċjalment meta jintużaw għal anijiet politiċi u dawn ma nistgħux integrawhom mal-użu tal-liġi xarija. Aħna dan il-liġi mhijiex qed wassal għall sfidi u li huma valuti, allura ma nistgħux nabruħ. Grazzi. Is-Sinjura ħalsava issa daħlet fil sala. Sinjura, Sur President, ma għadal għazbis għaddit sena meta din sala adottat risoluzzjoni fuq dan il-punt u għal darboħra għadin ħabtu wiċna ma ħafna incidenti tal-waħx li huma ħerġin minn din il-liġi di disgrazzja ta' ċaġedja. Kif jista' jkun il-Pakistan jkunu fiduċa fi stat ta' dritt meta qed jgħidu meta eh, din jispiċċaw eh, jintefaw il-ħabsa l-affarijiet li jistaw jistgħu jiddefendulhom kontri għal dawk li jkunu mbagħad meħlusa minn dawn il sfid minn dawn mm, il-akkużi. Kif jistgħu għam sikuri meta jmorru lura d-dar, meta jaraw li jkun biżi għalli li tatu u għam ħajjin dawn li qegħdin taħt sogru kbir ta' violenza tal-ġeba u l-tin. Mm, Aħna dan ma rajniex titjib dan ir-rigward u issa wasal waqt li l-Pakistan jħaddan il-drittijiet fundamentali konstituzzjonali u jħares iċ-ċittadini kollha tiegħu kunu xinsara, Musulmani, Hindu jew ateisti. Grazzi. Grazzi l-aħħar persuna li huwa parti mill-awturi sur l Napprezza ħafna l-fatt li aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu din ir reżoluzzjoni fid-dawl ta' dibattitu li kien fl-aħħar plenarja dwar Azerbibi għaliex kif edna aħna mħasbin sew dwar il-liġi ta' blasfemija kontroversjali fil-Pakistan li qed jintużaw sabiex il-libertà ta' espressjoni tar-reliġjon għal twemmin kollu diffiċli immens. E, ħafna akkużi waslu għal pini tal-mewt liktar wieħed li famużi li diskutajna darba li għaddit għazija Bibi maran nisranija li ġiet kondenna tal-mewt u rridu in sejħu l-autoritajiet tal-Pakistan biex jirrevokaw dawn il-liġijiet jew revizjoni sieħa għal-revoka u jibat messa ċar minn l-Unjoni Ewropea aħna jina nitlob il-Kommissjoni Ewropea u l-IES il jużaw isfort il-mezzi kollha dispozizjoni tagħhom biex jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet ta' Pakistan biex ikunu jistaw eh, jiddaħlu ċertu bidliet. Grazzi tas-sew. Grazzi fissem il-gruppi politiċi jissa, fl-isem li pipi, is-sur Zvoboda. Ċer kollegi, il-rizoluzzjoni tagħna fuq il-ħarsien daqqiet si jisarraf riżultati tajbin. F'Lulju aħna għaddejna eh, rizoluzzjoni fuq Miriam Ibrahim, mara nisranija eh, li eh, kienet kondannata tal mewt u wara xar ġiet meħlusa issa qed niġu għal Azra Bibi li wkoll hija kondannata tal mewt u vitmi oħra tal din il-liġi tal-blasfemija tal-Pakistan. Jiena tlob l-uffiċjali Ewropej biex jitolbu l-President tal-Pakistan biex juru ħniena ma' Azebibi għal-ġenu għalik iktar bot faċli li jiliberawa jienna nitlob l-uffiċjali Ewropej li jirrevedu għajnuna ta' sviluppu u preferenzi kummerċjali sakemm ma tinħesil, ma tinħelix. Dan minħabba li l-ħarsiena drittijiet fundamentali u għed mill-kondizjonijiet li taħdom l-Unjoni Ewropea taħti preferenzi kummerċali u għajnuna għal-izvilup. Fil-kas tal-Sudan din ħadmet, din it-tadida ħadmet. Grazzi. Grazzi. Tista' taċċetta blue card hemm mistoqsija minn Sur Bashir, taċċetta? Iva. Sur Bashir, kjoġbok. Iva, mis-saqsatija jgħadin. Aħna mnek nisala għadin id-diskutu niddiskutu id-drittijiet tal-insarab meta mqablin ma' drittijiet tal-Musulmani ma nagħmlu ġen battitu mm, iżlam kontra l-insara u viċa versa, Aħna rridu nħarsu kull min huwa vittma ta' dawn il liġiet ta' blasfemija. Inti semmejt ħafna eh, persuni insara li ġew eh, mixlija qudiem il-qorti. Ma eh, aħna qegħdin biex inħarsu nisnu ruwa ta' twemmin reliġjuż kollu mhux insara biss. Għadjessa muslimje Iva, u, ovvjament. Jiet sur bobeda, dana bazi fuq statistika fna minnom ah, musulmani li jiġu immirati taħt il-liġi ta' blasfemi aħna wkoll qegħdin niġidu drittijiet tagħhom mill-għalem. Akum daw kuventu dan ja konsari pentru un minut. Nantil il l-sunra ja konsari għal minuta. Il-Pakistan huwa msieħeb tassew importanti għall-Unjoni Ewropea kif qal il-kollega. U bekk mal-ħbib tagħna rridu nkunu diretti u ma neħbrewx wara subajna, irdu najdulhom illi huma irridu ineħħu din il-liġi tal-atti blasfemiċi għaliex din tikkontribwixxi għad diskriminazzjoni għall-umiljazzjoni pubblika dwar l-insara u anke reliġjonijiet oħra, komunitarji oħra u dażgur anke il-Musulmani. L-autoritajiet tal-Pakistan fallew f'dik li ħedma tagħhom anke il-komunità internazzjonali, l-ġnus maquda, l-Parlament Ewropew u entitajiet oħra internazzjonali kemm il-darba huma qalu eh, il-Pakistan irridu naraw eh, irridu indirizzaw l-eruq naramu fejġeja din l-inġustizja. L-Unjoni Ewropea għandha tiddiskuti b'mod miftuħ din il-problema. Dwar kif il-leġijiet kontra il-blasfemija eh, għaliex ħarġu bihom l-autoritajiet tal-Pakistan. Il-kellim li mismu xawnek. Is-sur Marinja Pinto għal minuta. Nu e nici Bine, mergem în... Mux prezenti, l-onorevoli? L-onorevoli Koso, għal minuta. Ja, Presidente. Grazie ħafna, President, minn informazzjon li għanna aħna nishti u ngħidu li jemson bżonn ikun hemm separazzjoni bejn istat u r-reliġjon u għalhekk għandna bżonn inħarsu reliġjonijiet kollha, kollha nirrepeti ruħi u għalek aħna mson niġildu kontra din il-liġi fuq il-blasfemija fid-dawl tal-konvenzjonijiet kollha internazzjonali fuq id-drittijiet tal-minu għalek għan nitolbu l-gvern tal-Pakistan illi jabolixxi din il-liġi u jerġa' jkollu id-drittijiet eh, il-femit għal drittijiet tal-bniedem eh, u jiffirma u koll jirratifika il-konvenzjoni eh, fuq tortura u ineħħi il-pjena tal-mot. U għalek Mżomma jkun jkunx hemm laqas pro l-intħil mill-punent mħabba destabilizzazzjoni fil stan u nafu kol illi hemm ukoll hemm ukoll dawn id-drones illi għaddu minn fuq il-pajjiż li m'għandhomx ekwipaġġ. Kuventu domni Lambert Jean. Grazzi, naddi l-kelma lill-Onorevoli Jean Lambert għal-minuta. Grazzi, President. Ħanitkellem bħala president ta' delegazzjoni tal-Parlament mal-pajizi ta' naħat isfel tal-Azja dan jinkludi il-Pakistan. Rrit nserraħ moħ il-membri u nejdilom li dawn il-kustjonijiet aħna nindirizzawhom meta mmorru eh, f'dawn il-pajjiżi, ta' morru l-Pakistan u niltaqgħu mal-awtoritajiet u l-awtoritajiet irridu ngħidu li hemm bżonn ta' bidla mhux biss għall-minoranzi imma anke għall-bqija tal-ċittadini tal-Pakistan ikun xikun it-twemmin tagħhom. Il-persuni m'għandhomx jiffaċċjaw akkużi arbitrarji u jsiburhom f'sitwazzjoni fejn huma jiġu akkużati b'affarijiet li ma jistgħux ikun jafu x'inhuma u ma jistgħux jivverifikawhom. Irridu jintebħu li jekk ma jagħmlux din il-bidla jistgħu jisugraw bosta ħajjiet u ma nafx kemm fost aħna nkunu f f'sitwazzjoni bħal dik dak li qegħdin eh, nippruvaw nagħmlu fil-Pakistan u għalli niblu s-sitwazzjoni fuq il-post biex iva il-bidla tkun possibbli għalek għanna nappoġġaw l-edukazzjoni universali li ma tikkompromettix l-Islam imma tikkomprometti is-seta ta' dawk li jistaw jużaw għal għanijiet partikolari tagħhom. Għandek żewġ karti blu. Missur Karim u Missur Tanok taċetom. Żewġ karti blu, is-Sur Karim u s-Sur Tanok. Is-Sur Karim ek joġbok. President, hawnhekk kina obbligat l-intervjeni. Sinjura Lambert, inti president tad-delegazzjoni relevanti u tlabtu għal revizjoni eh, tal-preferenzi ta' kummerċ u tajnuna mhux aħjar li aħna nżommu dawn ir-reviżjonijiet taħt il-mekkaniżmu tal-scorecard u naraw min jista' jintlaqat l-aktar blazzjonijiet illi aħna nixtiequ nieħdu. Dan huwa wkoll indikattiv tal-fatt illi issa l-awtoritajiet tal-Pakistan qegħdin qisu ċertu affarijiet u hemm kien hemm daqs 40 arrest fl-aħħar żviluppi taħseb lo żvilupp pożittiv u taqbel miħej li iva il-Pakistan għandu bżonn lajnuna tagħna biex jitratta din il-kwistjoni u mhux joqgħod jirċievi reżoluzzjoni waħda wara l-oħra. Grazzi, Sur Tenok. Jistaqsi l-mistoqsija wara li tkun wieġbet is signora Lambert. Le, le, Sur Tenok. Sur Tenok. Ek joġbok stenna li senjura Lambert biex twieġa pala bil-mistoqsija. Umbat għandek dritt tistaqsi l-mistoqsija tijak. Iva, grazzi għal-mistoqsija tijak nemmen li naturalment aħna għanna nżommu ma' regoli tal-Unjoni Ewropea dwar kif aħna nirrevedu il-politika ta' kummerċ u ta' għajnuna. Jena tlabt għal konsistenza fl-approċ ta' kif inwetqu l-affarijiet. Il-mekanizmu scorecard huwa mekanizmu importanti immens. Il-bqija iva il qaħħom eh, sinjal il-gvern eh, biex iwaqfu il-manipolazzjoni ta' dawn il-liġijiet u iva għana naħdmu mal- persuni fil-Pakistan biex nippermettu li kunem il-bidla. Imma dan ma jfissirx li għanna namlu pass l-ura mill-istenders ta' drittijiet tal-bniedem mis-sur tenok. Signora Lambert, anka jien nixtieq nappoġġa l-punt li għamil kollega tiegħi hawnhekk sar xkarim dwar l iskorkard u l-arresti u l-investigazzjonijiet li kienem iżda bħala espert. Eh, espert nixtieq nistaqsik eh, biex li ma tkun xi ħaġa tal-Kristjani kontra l-Musulmani. Qed nimmiraw wis e, b'mod proporzjonat il-minoranzi, b'mod partikolari il-Musulmani, xir u il-Kristjani u il-Hindu. Imma irridu irridu fil-mira lill-minoranzi u mhux il-Musulmani. Jina minix esperta f'dan ir-rigward. Imma fil-mira, min għanna fil-mira, hemm livell differenti fost bosta musulmani u bosta minoranzi tista' tgħid li hemm manipolazzjoni politika u tista' tgħid ukoll li dan qed isir livell lokali. Iżda meta nindirizzaw din il-kwissjoni rridu nqdu b'sebajnej li aħna ma nippreżentawx b'tali mod li tista' tiġi interpretata bħala aġenda kontra l-Iżlam għaliex minna din jieħdu vantaġġ eh, dawk illi ma jridux fil-verità jaraw li titwettaq ir-riforma l-Onorevoli Castaldo għal-minuta. Grazzi, President dik tal-kondizjonalità kollegi huwa dan il-kondizjonalità hija kollega hija huwa kunċett li qed jiġi abbużat immens. Il-Pakistan huwa eżempju ta' kif memx e, eh, koerenza mill ewwel ta' jannar 2014 ġi konċess il-reġim GSP Plus, aċċess preferenzjali għas-suq uniku li jnata l pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li suppost jridu jirratifikaw 27 konvenzjonijiet marbuta ma' drittijiet tal-bniedem, ix-xogħol u tmexxija tajba Issa, din il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1966, din taqbel ma' dawn il-liġijiet tal-blasfemija u ta' ti possibilità li wieħed ikun jista' jipprattika ir-reliġjon tiegħu jaqgħu hemm xi f'daqqa waħda l-Kummissjoni mhux qed tara dawn huma kriżijiet eh, li narawhom spiss meta jkun hemm interessi kummerċali li jirpu fuq id-drittijiet għażliet inkredibbli li ma tantx għamluna li lilna li aħna maħniex eh, nirrabjaw u dim affarit pal daw għalija din hija l-vera blasfemija li qed naraw. Għandek karta blu minn għanti sur Bashir. Taċċetta? Iżda qabel twieġeb nixtieq ngħaddi l-kelma li sur Bashir Għaj komplit jitkellem. U ġella darba u diġà għamel karta blu dini għall-aħħar karta blu li ħana ċetta minant l-onorevoli Bashir. Isur Castaldo jaċċetta li dawn ir-reati kollha li qed jitwettqu l-iktar fil-tielet dinja u fil-Pakistan qed isiru minħabba l-faqar u jaħseb li sew li aħna nikkastigaw ġens u bekk eh, nwaslu għal aktar faqar f'dak il-pajjiż, eh, pajjiż illi eh, qegħdin sofru minħabba l-art li qed tittieħdilhom Huwa ħażin li nikkastigaw ġens eh, minħabba dan u mbagħad dan dawn il-poplu jiftaqar aktar. Grazzi kollega. Kif taf tajjeb inti jina wieħed fost dawk li dejjem nirrapporta dawn l-affarijiet u nitkellem kontrihom, imma dan xandu x'jaqsam mal-libertà ta' ħsieb u ta' reliġjon jina nemmel l-Unjoni Ewropea tista' tiżviluppa rapport tajjeb importanti kummerċali u politiku mal-Pakistan u għal dan il-għan bħala ħbib irridu nfakru l ħbib tagħna li aħna għanna nisfurzaw aktar biex nwaslu għal żvilupp f'dawk il-pajjiżi li għadhom daqsxejn lura imma bl-istess mod anke huma jridu jagħtu aktar libertà ta' espressjoni u eh, ta' reliġjon. L-approċ ġust għandu jkun dak li namlu aktar biex jinkiseb aktar, ek biss ikonna koerenza. Sur Tusen Lars għal-minuta. Is-sur Bon għanno Gianluca anzi. Għal-minuta, grazie President. Il-kwissjoni tal-Pakistan Jidir li illi hija waħda ovvja l-Unjoni Ewropea tgħin lil pakistan u l-Pakistan qed jeqret l-SMI stana fuq livell Ewropew u anke fuq livell ta' stat fl-Italja. Ħarqu żewġ insara u qisu ma ġara xejja li naqma kif Putin jgħid xi ħaġa kulħadd kontra Russja u kulħadd kontra Putin. Intom kotardi, intom tridu tqumu minn hemm. Intebħu, jiena ħanamlilkom proposta għabdu il-Katajnen u Junker ħuduhom il-Pakistan u itfawhom hemmhekk biex bekk l-Ewropa tarġa tirpilja għaliex hekk ħanoqogħdu tadduna mingħajn il-labra bħal meta jagħmel junker daw bi 300 biljun qed jgħaddina mingħajn il-labra hawnhekk, qed jaddina bizmin L-Ewropa tittintebaħ u wasal iż-żmien u xek li tintebaħ xejn mu qed jahdema u intom mhux qed tintebħu x'Pakistan Pakistan x'qed issemmu. Ma abțin de la e, Il-President, min ixan ikkumenta unek? Issu Lars Adaksun għal-minuta. Il-Pakistan huwa fost l-ar pajizi għall-insara il-liġijiet fuq il-blasfemija kellhom konsegwenzi drammatiċi mhux biss għal insara manka l-minoranzi reliġjużi. L-akkuża ta' blasfemija hija biżejjed biex jikkundannaw kal-mewt. Dak hekk ġara fis-7 ta' Novembru fin-naħa tal-Vant tal-Pakistan kien hemm akkuża kontra Xama Bibi u Xabax Masih kella il-konsegwenza il li dawn ġew maħru għaffon għal-ħami tal briks Sur President, aħna u oħrajn irrid nagħmlu pressjoni fuq il-Pakistan biex drittijiet tal-bniedem jiġu imħarsin. Irridu nagħmlu aktar. Irridu nakkużaw li l-mexxejja tal-Pakistan iridu iħarsu libertajiet reliġjużi u nittamaw li avvenimenti bħal dawn ma xi twettqu. L-Onorevoli Gomes, fl-2003 jiena kont parti mid-delegazzjoni mal-Pakistan. Il-President ħa impenn fuq moratorju għal pina tal-mewt Din hija importanti meta niġu biex nqisu l-standards u l-istatut tal-GSP tas-sistemi ta' preferenzi ġeneralizzati rridu niżguraw li jkun hemm tolleranza etnika u reliġjuża fost l-oħrajn iżda s'issa ma sar xejn. Irridu l-libertà tar-reliġjon għal minoranzi kristjani, musulmani, xite, sunniti. Il-Pakistan għandu jqis dawn il-libertajiet għandu jikonsidrom għaliex inkella noħolqu unrawmu il-terrorizmu, il-terroristi. Il-poplu tal-Pakistan irrit jiex f'pajjiż ċivili, pajjiż demokratiku, rridu nibatu messaġġ ċar il-Pakistan għandu jidġilet għal libertà u għad-drittijiet tal-bniedem. Taċċetta karta blu mill-kollega Kan. 30 sekondi. 30 sekonda. Iva, grazzi President. Nishtiq nistaqsi, inti, signora Gomes, taqbel miegħi li juhut hawnhekk din l talbu biex jiġu sospiżi l-ftejemiet tal-GSP Plus. Aħna l-koll naqblu mal-ħtieġa għal-bidla, iżda jekk irridu naraw bajnejn għal-bidla, jekk irridu nejnu l-vitmi, Aħna irridu naħdmu mal-Pakistan, irridu namlu kummerċ mal-Pakistan fil-fema tiegħi dak li huwa meħtieġ huwa li jiġu aboliti dawn l-atti ta' blasfemija għaliex dawn jistgħu imorru kontra il-drittijiet bażiċi tal-bniedem. Din kienet eh, kondizjoni tal-GSP Plus. Irridu nibatu dan il-messaġġ l Pakistan jekk nirtiraw il-GSP Plus ma naħsibx li bħalissa tkun ħaġa pożittiva imma iva dan irridu namluħ jekk il-Pakistan ma jieħux il-miżuri meħtieġa u ikompli ikompli jobdi dak li tajt Saudi Arabia u ikompli jikser il-drittijiet tal-Kristjani u tal-Musulmani fil-Pakistan. Grazzi, issa naddi l-kelma l-sur Bronislav Skripek għal-minuta. Grazzi, President. Sinjuri, immaġinaw, oħtok tiġi eh, tina l-pina tal-mewt, tiġi kundana tal-mewt, u ma tistax tejna emmek, jew inkella ċittadin mill-pajis tijak jindbat il-ħabs, u ma tista tamel xej, għazja bibi, vitmi ta' mi, mi beda religjuza. Aħna għanna nejnuwa li xija provattejn l-nisa tal-Pakistan u l-autoritajiet akkużawa u batuwa għafluwa l-ħabs Is-soċjetà tagħna qed tisħaq ħafna biex aħna ngħinu dawk fil-bżonn u hekk pruvat tagħmel Asja Bibi e, u e, ġiet ikkastigata li pruvat tejn lil ċittadina oħra. Aħna dawn l-istejjer nafuhom sew persegwitar bażi ta' reliġjon ħafna Kristjani batew intbat e, ħaġġew persegwitati 25 sena wara l-waqa ta' reġim ikolli ngħid illi eh, din libertà hija lussu. Iċ-ċittadini ma jistawx eh, jesprimu twemmin tagħhom u qed ibatu il-liġi tal-Iżlam. Aħna irridu nwaqfu eh, da din il-blasfemija darba l dejjem Marinjo Pinto għal minuta. President deputati. L-ebda reliġjon ma jista jġustifika dawn l-atti violenti jew nkella xi ġema madba titfa koppja fil-forn fejn kienu jaħdmu ma jistax ikun li jinqatel il-gvern tal-provinċja ta' Punjab u ex-ministru għaliex kienu jitkellmu kontra il-liġi tal-blasfemija u kienu favur id-drittijiet għal minoranzi reliġjużi. Lebda liġi ma tiġġustifika li wieħed jintbat il-ħabs u kollu u jista' jkun li jkun ikkundannat għal mewt għanna dan ġara fil-każ ta' Asja Bibi fost elf każ ieħor Ma jistax jinqatel avukat meta huwa jkun qed jeżerċita dmirijiet tiegħu għaliex kien qed jiddefendi fil-qorti akkużat ta' blasfemija. Irridu naċċertaw il-Pakistan ikun ukoll parti mill-nazzjonijiet ċivilizzati. L-Onorevoli Bashir għal-minuta, President, jiena nikkundanna il-til brutali ta' xamma u xabas ċittadini tal-Pakistan li huma kristjani huma ġew maqtula minn ġemma fisem il-blasfemija dawn l-atti barbariċi m'għandhomx ikunu aċċettabbli għall-Parlament Ewropew u l-Komunità Internazzjonali kif ukoll il-ġens tal-Pakistan. Jiena naf li il-ġens tal-Pakistan huwa il-muħħax huwa tassew imgħaddab. Irridu nifmu li dawn il-liġijiet ki ilhom jeżistu fil-Pakistan minn żminijiet koloniali u fil-maġġoranza tal-każijiet li huma reġistrati taħt din il-liġi kienu kontra il-Musulmani. Jiena l-awtoritajiet tal-Pakistan assigurawni li qed jieħdu passi meħtieġa biex jevitaw eh, użu żbaljat u abbuż mill-liġi. Irridu niftakru wkoll li sissa ħadd ma ġie kastigat skont dawn il-liġijiet. Il-każijiet li jimbdew eh, skont il-liġi eh, spiss ma jaddux minn skrutinju ġudizzjarju fuq bosta livelli huwa mandatorju lill-ebda uffiċjal tal-Pulizija taħt il-kariga ta' supretendent ma jista' jinvestiga u jagħmel akkużi bħal dawn. Pentru un minut. Grazzi ħafna. Issa se ngħaddi l-kelma lis-sur Xoprad għal-minuta. Grazzi ħafna eżis kollegi. 2010 Aziz Abibi li kienet eh, insara tal-Punjab eh, kienet sentenzata għal eh, pena tal-mot għal blasfemija u minn dakinhar kull appella din deċiżjoni ġiet rifjutata u rek i qed tistenna eh, għal mot ġifiri sentenza tal-Qorti Suprema għall aħħar rikors u nixtieq infakkar hawnhekk ukoll illi skont il-Black Book tal kondizjoniet tal-insara fid-dinja bejn 120 u 220 miljun eh, huma għal risku ta' persekutazzjoni u għal dan il-fatt biss illi huma jemnu fristu. U għalhekk hawnhekk ukoll l-ideoloġija koll tmur kontra dittil tal-mdiedem u għalhekk jiena se mill milli nappoġġa din ir-riżoluzzjoni jiena ma nistax nappoġġa inġerenza tħil mill-Unjoni Ewropea li għandha biss lan illi tiġielet kontra s-sovranità ta' pajjiż u kontra l-istrateġija ġeopolitika tal-pajis u lek il-gvernijiet tal-punent huma kontra l-Islamizzazzjoni tal-Ewropa l fondamentalizmu Islamika fis soċitajiet tagħna qabel ma jipprovaw jagħtu l-azzjonijiet il-bqija tad-dinja għal sabibe mies se tkun salvata mill-Oċident imma mill-Ewropa illi minħabba is-seta tagħha se tkun tista' tagħti il-ħarsin l insara fil-pajjiżi stess tagħhom. Grazzi ħafna. Issa fuq il-proċedura ta' catch DI għanna 10 tal-bit il-bicċa l-kbira mill-grupp tal-PPE. Imma jina deċidejt illi nati il-kelma lill-kollegi kollha u insaqsijom iżommu mal-minuta biex hekk kulħadd ikollu l-opportunità illi jitkellem u issa issur xagur. Grazzi ħafna, President bħal muwa il-kas komunitajiet ta' minoranzi bħal l-insira id-nis tal-Baluċistan u kol ġo immirati m'dawn il-liġi kontra l-blasfemija fil-Pakistan u kol kienu vitmi ta' dawn il-liġi illi turi kif l-istat tal-Pakistan qed jonqos milli eh, ħares dawn il-partijiet eh, vulnerabbli tas-soċjetà imma il-liġi tal-blasfemija huwa imorru kontra drittijiet ċivili il-Pakistan imżon tad-dotta jekk tas-sow trid tibbenefiċja mill-GCP Plus tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn insommu f'moħħna ħafna partijiet sekolari fil-Pakistan ilhom li jtolbu l-abolizzjoni tal-liġijiet tal-blasfemija din hija xi ħaġa ta' għal EEAS biex tifoka fuqha meta titratta mal-Pakistan. Grazzi, President. Grazzi ħafna lilek, issa ngħaddi il-kelma lis-Sur Caputo. Grazzi, President il-Pakistan l-uniku pajis musulman li għandu l-liġi fuq il-blasfemija mill-1990 meta ġiet introdotta din il-liġi kien hemm xi 60 esekuzzjoni u l-violenza tax-xarija ma tikkondannax biss il-nisar mal-minoranzi wkoll din is-sala aħna eh, konna ġilidna kontra eh, din is-sentenza għal kondanna għal mod ta' Asia Bibi kif urejna u kemm eh, kem konna maħxin għal kopja ta' l-insara illi kellhom erba' titfal illi kienu maqtula fil-Pakistan u eh, mitfajn ġo eh, forn u għalek eh, bżon il-Pakistan tiħu l-passi meħtieġa biex tneħħi din il-liġi kontra l-bassimi u l-Unjoni Ewropea għandha dritt li titlob il-Gvern tal-Islamabad biex tagħmel moratorju fuq il-piran tal-mod. Mhux biżejjed il-kundanni formali, issa l-Unjoni Ewropea tittuża l-istrumenti kollha li għandha fid-dispożizzjoni tagħha fuq il-Gvern tal-Pakistan u biex din tgħin il-komunitajiet reliġjużi biex hekk intervjenu biex il-Pakistan eh, tirrispetta l-obbligi tagħha għal ħelsien tal-ħsieb u tal-reliġjon. Grazzi ħafna is-sur Fan Dalen nessa Minuta. Grazzi ħafna, President il-Parlament Ewropew l għandu raġun illi jitkellem kontra il-liġi fuq il-blasfemija għandu raġun għax Azja Bibi ila tistenna il-pina tal-mot u għanda bżon tiġi rilaxxata meħlusa u dan permezz ta' dekret presidenzjali u da permezz tal-Qorti Suprema tal ħor aħna iva bżon nifakaw fuq din il-kwistjoni għax emmijiet pal azja Bibi. Il-liġijiet fuq il-blasfemija qed jinferxu u eh, din kasbru soċjetà tal-Pakistan u tajjeb li din diskutu dan il-punt għax dan jikser konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem illi l-Pakistan iffirmat u kontra il-GSP Plus illi aħna tajna l-dan il-pajis u l-Komissarju Malmstrom trid u u tinvestiga u tiżgura ruħa jekk il-GSP u regolamenti taħħa ġewx rispettati ma jridx ikun hemm preferenzi kummerċali jekk naraw illi nies qed jiġu persekutat maħbal fidi tagħhom. Grazzi ħafna. Issa is-sur diti. Grazzi ħafna, President. Ħafna affarijiet intqalu jiena nassoċja ruħi mal-kellima ta' qabli għax b'din ir-resoluzzjoni aħna nixtiequ nwaslu messaġġ ċar ta' Poċ lill-Azja Bibi u nitolbu l autoritet tal-Pakistan biex jisalvaw din il-mara u eh, jabolixxu dawn il-liċiet fuq il-blasfemija. Risoluzzjoni tkopri persekuzzjonijiet kollha minn dawn il-persuni li ma jagħmlu xejn ħlif milli jemnu falla u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità ċar li tiddefendi l-libertà reliġjuża u tkun li ma tkun ir-reliġjon u l-ekk din nitkellem liktar l-sur xokrat, imma jiena najt il-responsabilità tagħna hija li ndefendu l-insara għax l-istorja tagħna, l-identità tagħna għandha l-eruq tagħha li ovvjament għandhom x'aqsu mal kristanizmu u għalek din nitkellmu minn dawk l-insara kollha 150 eh, miljun l-insara persekutati ma sawx jitkellmu nitkellmu aħna għalihom. Grazzi ħafna. Issa nagħdi l-kelma lis sur Jurek Malek. Grazzi ħafna, President, Signuri, Esis kollegi. Semmejna iva l-kas ta' Lassia Bibi, ta' Xami Bibi u Xabat Smasib u jina nishtiq proponi iktar azzjoni pragmatika. Asja Bibi ma tistax iktar tkompli bit-tortura mentali illi tistenna il-mot għal dawn l-aħħar snin il-reġjun tal-Karpaċċja tal-Polonja proponiet l pakistan illi aċċettaw għal kura U dan u kol ġi proponet mill-proponi mill-sindku tal-Pariġu għam bżon appoġġaw dawn il-sattivi per mezzo diplomazija komunitarja. Huma appelli speċifiċi li sinjura Mogherini, rappresentanta Olja, biex inizjattivi kollha meħuda mill-gvernijiet ċivili lokali mill-istati membri ġu appoġġati. Il-mara hemm bżonn titneħħa mill-ħabs u ovvjament għanna bżon inkomplu najdu l-imsiħba musulmani tagħna li m'hemmx persekuzzjoni ta' musulmani fl-Ewropa mħabba reliġjon tagħhom għalhekk hemm bżonn nitolbu l-istess prinċipju l-istess rispett ta' prinċipji kol għal azja Bibi. Grazzi ħafna s sinjura Marjana. Grazzi ħafna President. hemm bżonn illi din il-pina tal-mod din is-sentenza titneħħa ma tibqax iktar iktar minn dawn il-50 diġà ila l-ħabs Asja Bibi għal mħabba liġi fuq il-blasfemija hemm bżonn ukoll eh, naqbdu eh, u daw il minn qatel li l-kopja insara xama bibi u xaħbaz eh, massiħ biex huma qalu illi kienu qegħdin ineħħu xi paġna mill-Koran u bat intefaw fil forna l ħami tal-Briks u għalda stan hemm bżonn illi niġildu biex nirrispettu l-ħelsien tal-ħsibu tal reliġjon u għalhekk il-Pakistan għandu rwol importanti ħafna l-iżvilupp fl-Asja eh, tal- u għalek għanna bżon illi jkun għanna kon eżempju ta' svilupp jek ta' sow iridu l-svilupp minnaħa tagħna hemm bżon ukoll illi jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Issa is-sur Karim, Sur President, jiena hawnhekk qudiemek u nħoss nikburi ħafna tal-fatt illi qegħdin ikonna tip ta' debattitu minn dan minn din is-sala, dan il-Parlament. Mill-ġdid d uzzusija u l-Papa ħal kelma nhar it-tlieta u għamlu ċara illi meta l-Ewropa ma żżommx mal-valuri tagħha l-affarijiet ma jimxux kif suppostu qed nara ħafna affarijiet illum ukoll ħafna mill-kollegi ma jafux forsi imma dan il-Parlament u l-Unjoni Ewropea dejjem kienet strumentali biex tiskura kol il-ħelsin ta' ċittadin Ewropew mill-pena tal mot mill-Pakistan. Din hija xi ħaġa illi stajna nagħmlu xi ftit snin ilu u m'hemmx raġuni għaliex id-dialogu tagħna ma jippermettinniex illi nkomplu eh, dan it-tip ta' dialogu kostruttiv mill-ġdid lill kummissjoni nista' biss intenni. Ovvjament aħna għandna varjetà ta' affarijiet minħabba il rapporti kummerċjali li għandna mal-Pakistan wara eżerċizzju b'saħħitu aħna aħna eh, tajna l-GSP Plus lil pakistan għandna l-mekanizmu tal-iskokad jekk joġobkom. Ħen nipprovaw nimplementawh bil-qawwa għax issa kull kollega fil-Parlament hemm bżonn għandna kollha bżonn naqdu flimkien mal-Pakistan biex inkunu nistgħu nissalvaw din il-ħajja. Grazzi ħafna is-Sinjura Xwiza. Grazzi ħafna. Memxie reġon lista jista' pal bħal dawn, azzjonijiet bħal dawn għadin nużaw l-istrumenti li għadin għad dispozizjoni tagħna, inklużi din ir-riżoluzzjoni ħaġa tajba ħafna li għandha din ir-riżoluzzjoni imma 150 miljun insara qegħdin jifaċċaw persekuzzjoni fid-dinja kollha. Liġi fuq il-blasfemija fil-Pakistan hija ta' repressjoni qawwija u turi nuqqas ta' tolleranza ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq żagħna wara dan il-qtil ta' żewġ ċittadini eh, tal-Pakistan li kienu maħruqa ħajjin u issa naraw Asja Bibi wkoll sentenzjata għal mewt sempliċement għax kienet mara nisranija u rridet eh, ġifrit il-ma tfal u għalek il-rittijiet eh, taħħa kienu miksurin. Aħna nidu waslu messaċ imma minix żgur li se jkolli effett pozitif jew le. Is-sus nides eh, billi l-għajnuna l-izvilup u kol tasal fil-Pakistan forsi għanna bżon revedu l-mod kif nużaw din lajnuna forsi di tista' tkun proposta kostruttiva minna naħa tiegħi. E, Signora Allegri pal-minuta. Grazzi, President. Grazzi fissem il-valuri universali li huma l-eruq tal-rispett tal-individwu, libertà ta' ħelsin tal-ħsieb, ta' kuxenza ta' reliġjon ta' fidi, tolleranza reliġjuża, aħna nitolbu l-autorità l-Pakistan illi jabolixxu il-liġi fuq il-blasfemija din l-Kostituzzjoni tal-Pakistan stess hija suppost garantixxi drittijiet tal-minoranzi u l-libertà reliġjuża, id-drittijiet tal-minoranzi kollha u l-iktar minoranzi reliġjużi u għalhekk bħala l-Unjoni Ewropea għandna bżonn neżiġu lil siħab tagħna l-Pakistan li jirrispetti l-impenji tiegħu stess jirrispetti li tijiet tal-binimu u għalhekk għaliex bżonn illi nistabu huma li nsara l-iktar illi bosta pajjiżi tad-dinja huma fost dawk l-iktar persekutati, l-iktar minoranzi reliġjużi persekutati u għalhekk il-każ ta' Asja Bibi din il-mara hemm bżonn il noħorġuwa minn dan il-kuritur li jasal għal-mot u nil-liberawa. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Issa se nagħti il-kelma lil Kummissarju Stiljanides. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew eżis kollegi, fissem il-rappresentanta ola Viċi President Federica Mogherini nilqaw l-adozzjoni tar risoluzzjoni ta'kom fuq il-liġi tal-blasmija fil-Pakistan. Bħalma najraw fil-linji gwida tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħelsin tal-sib u tal-fidi u linji gwida fuq l-espressjoni, il-ħelsin tal-espressjoni, il liġijiet illi kriminalizzaw il-blasfemija jistaw ikollhom effetti ta' trażin fuq l-eżerċizzju rittijiet tal-bniedem. Pala prinċipju ġenerali, l-Unjoni Ewropea tirrakkomanda illi dawn il-liġijiet ta' blasfemija jiġu aboliti. Fil-Pakistan dawn il-liġijiet ta' blasfemija ta' sekwitu ma' użati biex jisolvu konflitti personali jew biex jixxewxu violenza settorjali jew tensjoni fost nista' fidi differenti u liġi ta' blasfemija hija kwistjoni ta' tħassib kbira l-Unjoni Ewropea. U l-inqas għax ovvjament waslu għal pina tal-mowt. Fid-dritt fid-dialogu ta' dritti tal-bniedem tagħna mal-Pakistan fi Ġunju aħna diskutejna il-liġijiet fuq il-blasfemija fakkarna l-gvern tal-Pakistan tal-obligi tiegħu biex jinforza d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali fuq id-drittijiet ċivili u politiċi il-ħelsien tal-reliġjon u tal-fidi u matul il-vistatija uffiċjali fil-Pakistan f'Ottubru 2014 il-rappresentant speċjali il Sur Stavros Laperidis mod speċifiku għajjem l-użu ħażin tal-liġi ta' blasfemija ma' bosta ministri kif ukoll mal-mexxejja reliġjużi u wkoll esprima tħassib kbir tiegħu fuq id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema illi iżomm mal-sentenza eh, ta' mod kontra Asia Bibi. Din hija kwistjoni sensittiva fost soċjetà tal-Pakistan. Il-messaġġ komunitarju huwa li l mexxejja politiċi jew reliġjużi hemm bżonn jisibu l-kuraċ illi jindirizzaw dan din il-liġi u il-vjolenza kontra l-imħalfin, l-avokati u difensur ta' dittijiet tal-bniedem involuti f'dawn il-kasijiet huma affarijiet ta' kuljum xuħut minnhom ġew maqtula u għalhekk namlu ċara illi kull tip ta' impunità għal reati bħal dawn se jimminaw is-sistema tal-ġustizzja u l-istat ta' dritt. L-Unjoni Ewropea se tkompli li tuża kull opportunità adattata biex tqajjem din il-kwistjoni mal-kontraparti tal-Pakistan u f'dan il-kontest il-GSP Plus il-preferenzi kummerċali huma importanti ħafna fi dialogu tagħna mal-Pakistan. Il-GSP Plus joffri qafas ċar biex nivalutaw u nipromovu il-progress għal dak li huwa 27 konvenzjonijiet tal-ġnus maquda fuq ix-xogħol, fuq il-gvernanza tajba l-drittijiet tal-bniedem u l-progress li aħna qed insegwu minn qrib ħafna l-Unjoni Ewropea u l-iktar id-delegazzjoni tagħna f'Islamabad se jkomplu segu il-każ ta' Asia Bibi mill-qrib ħafna u se naħdmu biex dan il-verdett jiġi mneħħi u tiġi rilaxxata. L-Unjoni Ewropea se tuża kull opportunità biex tqajjem dan il-każ u l-kwistjonijiet usa tal-pina tal-mawt u tal-liġijiet tal-blasfemija mal-kontraparti tal-Pakistan. Jena ħat nota u ovvjament jiena rajt b'interess kbir l-interess ta'kom u niskurakom illi l-Unjoni Ewropea se tkompli tkun impenjata kif kienet dejjem mal-Pakistan, mal-Gvern, mal-Difensur tal-Drittijiet tal-Bidem u partijiet oħra interessati biex nipromovu u nindefendu drittijiet tal-bniedem. U anki il-qabel ma jiġi eh, fil-bidu ta' sena diħla il-ċer tal-Komitat fuq tal-Bidem tkun unita forsi opportunità tajba biex niddiskutu din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Komissarju. Mela, jina irċevejt sitt mozzjonijiet tal riżoluzzjoni għal bażi ta' dikjarazzjoni se nagħlqu d-dibattitu il-votazzjoni se tiġri wara l-aħħar suġġett ġifieri f'nofsinhar. Issa ħemmorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna il-każ tal-akkużat kriminal tal-liġi xexxej u jina se ngħaddi l-kelma l sur Ignazio Koraw għal minuta. Grazzi ħafna.